sessjoni li kienet sospiża fi 11 ta' frar 2010 issa terġa eh, titneda tkompla. Nilqaw lil eh, President Mana l-ewwel darba fis-sessjoni nifirħulu. Għanna bżonn eh, ta' kwarta fil-bidu ta' sessjoni sabiex eh, nagħtu l-informazzjoni li nixtiequ mbagħad nibdaw bid-dibattitu, nixtieq ukoll nirringrazzja lis sur Barroso, inti kondrajt daw l-aħħar ħames snin kondi diġà mdorri li tpoġġi hawnhekk maħna, miex l-ewwel darba tiegħek allura. Sinjuri, għandna ftit punti li xtaqt nibda bihom. Dispjaċir n-informakom illi f'inċident tal-ferrovija li seħ